mikrofonu lil kommissarju Stiljanides li nanateħ meħba u nirringrazzjaħ tal-li ta' tawnek magħna illum. Rrid ninformakom illi għal raġunijiet ta' saħħa il-Viċi President tal-Kummissjoni Federica Mogherini ma tistax tkun hawnhekk illum. Mela nagħti il-mikrofonu mill-ewwel lil Kummissarju Stiljanides. Sur Kummissarju jekk jogħġbok. Grazzi ħafna President, onorevoli membri, eżis kollegi. Il-Libja issa waslet sali pittorru is-sitwazzjoni fil-pajjiż sejra mill-ħażin allar, lar in-numru ta' persuni spostati internament żdied f'ħafna zoni u fil viċinata ta' Bengazi kriżi umanitarja serja ħafna servizzi tas saħħa u tal-edukazzjoni eh, huma uh, infixkla, ħafna sptarijiet u skejjel bil-kem qegħdin jaħdmu il-produzzjoni ta' żejt hija vera ftit li xejn ir-riservi tal-flus kontanti qegħdin jintużaw id-dinar Libjan ġiż valutat u bħala riżultat ta' dan kien hemm ħafna nuqqas ta' skarsezza ta' prodotti u anki il-prezz ta' prodotti tal-ewwel neċessità ola. Is-sitwazzjoni marret għallar ukoll il-waqfim mill-ġliet uh, eh, Iva merħba bih imma mhux biżejjed ma tantx hemm ordni ħafna bliet hemm eh, rati għoljin ta' kriminalità, kriminalità li titwetta minn b'impunità il-gruppi kriminali li qegħdin ikompli jitraffikaw l-immigranti. Hemm ħafna eh, persuni li qegħdin jirriskjaw ħajjithom jidħlu f'dajjes illi mhumiex sikuri biex jippruvaw jaħarbu. Ħafna Libjani qegħdin jaħarbu mit-Tunezija u ħafna familji Libjani nefqu il-flus li kienu fadlu u qed isibuha diffiċli ħafna biex jaslu sal-aħħar tax-xar. Il-maġġoranza tal-Libjani imxebbajn sal-ponta tam b'din il-gwerra L-unika ħaġa, l-unika nies li gawdew kienu gruppi terroristiċi bħal Daesh u huma jirrappreżentaw teddida li ma nistawx ninjorawha. Dawn qegħdin jiffjorixxu minħabba l-gwerra u l-diviżjonijiet li jeżistu fis-soċjetà Libjana. Meta dawn ma joħolqux alleanzi mal-milizji eh, għalk si sibu diffiċli illi jamlu progress fil-realtà. it-teddida terrorista tasal mhux biss għal Libja imma pajjiżi ġirien U din hija raġuni oħra għalfejn għandna inkomplu nissiltu għall gvern ta' għaqda nazzjonali. Gvern li jista' eh, inaqqas l-numru ta' munisha kontra l-istituzzjonijiet taħt l-imma mexxem l-istat. Il-Bernardino Leon li huwa l-invijat speċjali tal-ġus maquda bla appoċ sieħ tagħna qed jagħmel dak kollu li jista' sabiex iġi flimkien il-Gvern tal-Assembleja Nazzjonali f'Tobruk eh, mal-GNC rivali fi Tripli. iġ li għaddiet fi Tripoli fl-Assembleja Ġenerali il-komunità internazzjonali u rrit l-appoċ internazzjonali għall-sforzi tal-jon fid-dawl eh, tal-appoċ minnaħat ta' soċieta ċivili. Aħna il-koll edin napoġġaw li nifirmaw il ftehim negozjat. F'New York aħna rajna xaħġa ġdida li inkoraġġietna fl-aħħar. Il-komunità kollha kemmi internazzjonali inkluż il-ġirin tal-Libja fil-fatt kellhom l-istess opinjonijiet fuq il-mod ta' kif nimxu l U din parzjalment hija riżultat Eh, tal-lobbying attiv tal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri. L-Unjoni Ewropea kella rwol importanti sabiex wasalna sab. Aħna ħdimna lejlu nar, letteralment, kultant, biex nappoġġaw il-perspettiva ta' gvern ta' eh, bil nazzjonali. Issa l-komunità internazzjonali hija maquda fuq dan huma il-Libjan li jridu jerfaw responsabilta issa u jiffurmaw gvern sabiex ma jippermetux li l-pajis ikompli jaqbiċċiet. Aħna nafu mod tajjeb li anka jekk jiġi format gvern ta' ftejim nazzjonali, il-bidla fil-Libja mhux ħadseħ mill-lum għal-għada għaj hemm bżonn ta' ċertu ħin biex is-sitwazzjoni tittejjeb anke jekk il-partijiet kollha jkun jistgħu jiffirmaw il-ftehim. Iżda dan din ħatkun opportunità sabiex ikun hemm ċertu titjib mhix ħatkun konklużjoni imma punt ta' tluq. Issa, ħaniprofa nispiegalkom naqra x'inhuma l-għanijiet strateġiċi tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll l-azzjoni li qegħdin nieħdu u li aħna qegħdin inlestu biex nieħdu sabiex inkunu nistgħu niksbuhom. Aħna rridu sigurtà, stabilità, eh, gvern responsabbli u l-istat ta' dritt fil-Libja. In-nies hemmhekk jistħoq ilhom li jgħixu fil-paċi u li id-drittijiet tal-bniedem tagħhom jiġu rispettati. Aħna rridu l-ekonomija Libjana għal darbohra tifirixxi anka flimkien mal-Unjoni Ewropea u aħna rridu li traffikanti li jħufu fuq id-persuni disprati jitwaqfu. L-isforzi inizjali tagħna sabiex ngħinu l libja tistabilixxi kontroll tal-frontieri tagħha u tibni istituzzjonijiet aktar b'saħħithom tista' tibda biss la, la darba verament ikonna gvern ġdid biex naħdmu miegħu. Imma aħna lesti kifetna f'New York il-ġimgħa li għaddiet, lesti li natu ammont ta' 100 miljun la darba nilqu f'tejm e, eh, politiku. U dan jinkludi firxa ta' miżuri li huma finanzjati mill-programm ta' l-Unjoni Ewropea għal budget għal Libja kif ukoll l-istrument għal kontribuzzjoni ta' sigurta u l-paċi. Dawn il-flus jgħinu sabiex nerġaw nibnu l-istituzzjonijiet tal-Libja u dan jinkludi jinkoraġiħu bejn il-gruppi differenti ta' dan il-pajis jappoġġi il-gvernanza lokali, soċjetà ċivili u ovvjament il-medja se jgħinu biex jippermettu l-nies li kollom ħajja normali eh, billi jipprovdu servizzi bażiċi inkluż servizzi tas-saħħa. Aħna ħankunu qegħdin nejnu l-Ministeri li l-aktar li huma involuti fil-ġestjoni tal-migrazzjoni, aħna għamlu appoġġ nagħtu appoġġ tal-SMEs, eh, nagħtuhom opportunitajiet tal-impjiegi biex nagħtu opportunità li żgħażagħ tal-Libja -tal sabiex il-pajjiż eh, jerġa' jqum fuq saħajħu. dan kollu flimkien mal-għajnuna umanitarja li diġa qegħdin nipprovdu għall-aktar elementi urġenti tal-persuni l-aktar vulnerabli. Aħna qed nippjanaw li naħdmu sabiex nagħtu ambjent sikur għall gvern ta' ftejn nazzjonali u għaqda nazzjonali u l-Unjoni Ewropea qiegħda tejn lil ġnus maquda e, e, bċellola tal-pjanar li għabbażata fit-Tunizi, f'Tunis. Kif ukoll id-din naħdmu fuq il-pjanar fuq medda itwal ta' żmien u aħna rridu ikonna rwol prominenti fil-gruppi ta' ħidma konġunti. Gruppi ta' ħidma tal-komunità internazzjonali u l-gvern eh, Libjan li edin jitwaqfu palissa. Iżda issa fidejn il-partijiet Libjani sabiex jiċċalqu. Issa ebżon ta' pass deċiżiv ħadd ma jista' jieħu din deċiżjoni minn flokom. Jiena naf kemm din il-Kamra dejjem xtaqet li jkun hemm ftehim politiku u jiena ċert li aħna ħankomplu jkonna rwol ewlini sabiex nejnu li l-partijiet kollha jaslu għal soluzzjoni stabli. Issa wasal iż-żmien li l-partijiet juru it-tmexxija, jerfaw responsabiltajiet tagħhom u jiffirmaw il-ftejim. Wasal iż-żmien li l-Libja trid tqum fuq saqajja. Grazzi ħafna. Grazie al commissario Stiljanides. Grazie commissario Stiljanides, issa nistgħu niftħu id-diskussjoni u nibdew bl-istqarrijiet mill-gruppi politiċi l-ewwel huwa il-grupp tal-PPE l-Onorevoli Gabriel Gabriel għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President, eżis kollega l-ewel darba u mill-2011 il-Libja għanda roadmap biex kunem tranzizjoni kompluta. U għahna rridu ringrazzjaw l-sforzi speċjali tal-ġnus maquda eh, Bernardino Leon tal-envoj speċjali tagħhom. Eħna u rridu jkomplu f'dan ir-rigward. Issa tliet ħaffarijiet iridu eh, li nerfgħu responsabilità eh, viżavi Libja imma wkoll biex iwaqfu sitwazzjoni li dan il-pajjiż qed jagħmlu afol ta' teddida internazzjonali nazzjonali ta' sikurtà. Il-pressjoni internazzjonali trid tinżamm. Ehm, kif qal is-Sur Kummissarju issa maċi rridu ninnegozjaw imma issa rridu indaħlu fis-seħ dan il-gvern ġdid fuq livell reġjonali mill-lat tal-Unjoni Ewropea jiena nisħafu ir-rabta bejn ir-reġjun ta' Sahel. Jiena ġiri dan ir-reġjun huwa ewlieni biex ikun hemm l-estensjoni tal-żoli tas-sikurtà. U uh, jiena naf li f'Kap Sahel Niger iktar bħġetta allokat u jmerdux nistew it ta' Mali u koll u waslet ta' situazzjoni fil-Libja, speċjalment fi ġida kontra terrorizmu u traffikar. F'dan il-kontest jiena nieħu l-opportunità biex nfakkar xogħol importanti ħafna mal-imsieħba Afrikani għal operazzjonijiet l-meħtieġa eh, inkoll rridu nisqu li nisma' uda jkomplu jkollhom eh, l-appoġġ minħata tagħhom fil-sforzi tagħhom u l-approċċ differenti li qegħdin jimplementaw fuq livell nazzjonali għal paċi għan nista speċjalment minoritajiet Iktar minn blenadi oħra fil-Libja importanti li dan jaħdem l-awtoritajiet jaħdmu fuq livell lokali. Aħna kol komunità internazzjonali attivi fuq dossier ta' Sirja, imma xinu l-ftit li jistaw jagħmlu l-Ewropa biex il-bilanċ jiġi jiġi bilanċat minn naħa tal-Libja wkoll. Grazzi, Sur Bastinaro. Per due minuti anke a lei. Zewġ minuti li l ukoll. Fisem l-SND. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna, Sur Kummissarju, għall-informazzjoni li għadek kif tajt lil din il-Kamra, għaliex huwa fundamentali li naraw li il-Libja kien wieħed mill-suġġetti ewlenin fl-aġenda tal-Assembleja Ġenerali Ġus Maquda u fuq is-sitwazzjoni fil-Libja rridu nerġgħu nirrepetu lil nanfusna aħna kemm il-darba f'din il-Kamra edna skadenza wara l-oħra li le ma nistgħux inkomplu nisil fulħin, ħin Iżda sfortunatament kull darba eh, Isnajt naslu għat-tmiem tal-triq tagħna imma il-gvern tal-Libja le ma jaħsibx li dik għatmim tmiem ta' triq, din biex xi ċajta, mhix xi ħaġa ta' interessi personali, imma id-destin ta' pajjiż sieħ, ta' poplu sieħ u il-destin ta' reġun sħieħ, il-futur tal-istabilità ta' reġun kollu kemmu, huma marbuta ma' kif l-affarijiet ħajkunu qegħdin jiżvolġu fil-Libja. Id-Daesh ma taħlix ħin ma tistenniex tikber, tinfirex meta issib il-ħamrija fertili biex tipprova tiddestabilizza r-reġun. L-Unjoni Ewropea u l-Komunità Internazzjonali ma tistax ma jistax ikollha stat fallut fil-Libja u dawk li verament jimportom mill-Libja u l-Libjani ma jistawx jifallu għal darboħra għal dak li huwa l-pjan ta' paċi. Il-Libja l-lum ġurnata edha fidejn il-poplu Libjan u l-poplu tagħhom il-violenza u il-krizi umanitarja li edha dejjem teħrax, irrid jintemmu. U palma edna kemm il-darba l-Unjoni Ewropea hija lesta. U intom semmejtu kif l-Unjoni Ewropea tista' tgħin lil kwalunkwe gvern ta' unità nazzjonali fil-Libja. Għalhekk hemm bżonn huwa importanti nsibu ftehim li jġib flimkien in-naħat kollha. Iżda ejja nkunu realistiċi. L-ebda ftehim ma jista' jkun perfett għal kulħadd, Kulħadd irid iċedi xi ħaġa, aħna hekk qed nitkellmu fuq il-kompromess u għal boħra għanna u dimna pjanta paċi infassal minn rappresentant speċjali. U jissanna skadenza ġdida, ma din għanda tkun l-aħħar skadenza. U għax lek le ħajkunu jkun il-poplu Libjan li ħajħallas qares jekk infallu u ħaġa oħra dwar nistgħu nagħmlu ejja ma ninsewx li l-Ewropa trid tagħmel xi ħaġa fuq żewġ suġġetti l-ewwel nett trid tikkonsidra sanzjonijiet kontra dawk li ma jiffirmawx il-ftehim kif ukoll eh, kontra dawk li qegħdin jippromovu dawn il-proxy wars. Grazie. Grazzi, issa l-Onorevoli Demes Maker għal minuta. Grazzi ħafna, Sur Kummissarju. Aħna nafu li rappresentanta Olja qed tagħti priorità kbira lil Libja u tagħmel sew dan huwa pajjiż eh, rovinat bil-poplu li qed jiddispra u għad l triq twila hemm ħafna eh, pressjoni sabiex dan il-gvern maqut jiġi eh, jitwaqqaf imma rridu wkoll li nibnu l-istituzzjonijiet kollha l-oħra rridu nħarsu lejn nuqqas ta' ġustizzja li kif nistgħu nassiguraw li hemm ġustizzja, sanzjonijiet u rekonċiljazzjoni, kif nistgħu niġbru flimkien il-gruppi etniċi kif nistgħu nassiguraw li kunem ġustizja l-vittmi tal-reati tal-gwerra u nassiguraw li dawk li wet u dawn il-reati ġu kastigati. U irridu għandux ninsew l-edukazzjoni. Il-żaza irridu jitalmu jiffurmaw l-opinjoni tagħhom għax jekk kif jistgħu jiffurmaw soċjetà ċivili irridu nigwidaw il-politiċi sabiex jieħdu deċiżjonijiet pożittivi. Jekk l-Unjoni Ewropea titlef l-opportunità li tindirizza dawn l-isfidi fil-Libja, ma jkunx possibbli li jkollna l-istabilità u l-paċi u din mhix ħaġa aċċettabbli hemm bżonn li nkomplu nafsu fuq dan. L-Onorevoli Barandaran għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President, Sur Kummissarju, kollegi Il-proposta ta' fejn li jissa għanna u tirrappreżenta ċertament l-aħħar opportunità. L-aħħar opportunità sabiex iż-żewġ naħat jiffissaw il-bażi għal waqfin mill-ġlied u li jippermetti nimxu il-qoddim fil-paċifikazzjoni tal-pajis u l-istabilizzazzjoni tal-reġun. U di mhix ħaġa li ngħidha jiena meta jgħidha Bernardino Leon biex niksbu dan id-data hija tal-20 ta' Oktubru. Ottubru jekk ma rnexxinniex noħolqu dan il-gvern ta' unità nazzjonali ħajkonna nerġgħu nibdew mill-ġdid f'dawn il-negozjati. U l-ar ħaġa hija li jekk ma jkonniex ftejim, mhux biss ħatkun xi ħaġa negattiva għall popolazzjoni tal-Libja li ħajkollha konsegwenzi reġjonali eh, fil kontinuazzjoni tal-proċess ta' balkanizzazzjoni tal-pajis imma minn barra dan ħat favorixxi il-tkabbir tal-Istat Iżlamiku. Waqt li aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk da qed tkompli timxi il-qudiem u il-Libja għandan parti eh, tal-kosta li għadaqs l-Svizzera u għandhom aċċess ukoll għal ajruplani u bastimenti tal-gwerra. Hemm bżonn dawn iftehimit vitali għal riabilitazzjoni tar-reġun li insibuha fil-frontiera tan-nofsinhar tal-Ewropa. Ma nistawx inkomplu neħarbu mir-responsabiltajiet tagħna, hemm bżonn li nappoġġaw u naraw il-namlu l-pressjoni kollha possibbli sabiex il-negozjati jiġu konklużi b'mod pozittiv u rridu noffru l-għajnuna kollha tagħna l-awtoritajiet tal-Libja sabiex ikunu jistgħu jintervjenu mod militari kontra l-Istat Islamiku u ma jippermettux li dan jespandi u f'dan il-mod biss li aħna ħajrna xienna li konna sissin għal ġejjini stabli fir-reġun. Grazzi. Grazie, onorevole Coso per Mui, per un minuto e trenta. Grazie, signor Presidente. Grazie ħafna l-Onorevoli per mui. Iva, aħna nifirħu il-najdu proset għall sforzi ta' Bernardino Leon kif ukoll ta' Sur Mistura fis-Sirja, għaliex aħna nemnu li dan huwa l-unika mod kif jista' jkollna soluzzjoni, soluzzjoni reġjonali li jserraħ fuq l-atturi kollha. Il-Kummissarju semma numru ta' katastrofi li kienu jidru bħala naturali fil-Libja Nasib kuħat jiftakar, fl-2011 bdiet azzjoni unilaterali ta' 10.000 missjonijiet ta' li parteċipaw fija l-Stati Uniti u l-NATO. U dan taħt ir-responsabilta li jipproteġu, ma lil min jipproteġew għax ma, ma, ma proteġewx la il-Libjani u lanqas l-Ewropa, xirri xilom jiksbu li kisru l-istat tal-Libja bħalma qabel eh, kisru l-istat tal-Iraq u qegħdin ikissru l-istat tal-Sirja. Ejja morru lura l-bidu Eh, beluf ta' imwiet, eh, eluf ta' persuni marqa, eh, mijiet ta' eluf ta' rifugjani u l-espansjoni. Sur Bernardino u l-affarijiet esterni semma li jista' jiġri hekk imma ma tawx każ u għaddew għall-azzjoni militari. Dak li rnexxinna nilħu fin New York, eh, ġifieri li minn żewġ gvernijiet ikun hemm gvern maqud, dan irid ikun il-bidu ta' ehm, ftehim global li inkludi lil kulħadd, inkluż li tribujiet u setat nazzjonali. Aħna nappoġġaw li nimxu f'din id-direzzjoni u ejja nitbedu mill-mixewqa li ikonna intervent militari ieħor. Grazzi. Per un minuto e tre. Biller, minuta u nofs. Grazzi, President. Jina l-bira ġejt mit-Tunizja. Kien hemm hemmhekk ħafna attivisti, NGOs, eh, kull min involut, eh, ħafna involuti f'dan il-livelli differenti tas soċjetà Kien kellet ma ħafna minnhom, kien ħafna f'poċ minn ħafna zoni tas soċjetà Hemm ukoll leġiżlazzjoni li saret il-qasam tal-ħarsin tal-ġrittijiet tal-bniedem u l-ħarsin tal- tal-ġittijiet ehm, fondamentali, ma s tsox għamlu l-impossibli, jem ħafna mill li għedin jimxu għara l-interessi tagħhom u mhux kuħat jirrit jiffirma dan il-ftemiet u ma jfissirx li għax jiffirma u musa jkun hemm eskolazzjoni ġodda tal-vjolenza qed naraw illi il-firdiet fil-pajjiż ekonomikament u politikament qed jifnadu u li tipprova taqgħod il-gvern ta' unità nazzjonali hija sfida kbira. Bżonn ħafna poċ minna ħadd tagħna fl-Unjoni Ewropea. Il-influenza tal-Unjoni qed issir ħafna u iktar utli kull ma jmur jekk aħna nistgħu nsemmu leħen wieħed. Għafna smajna ħafna sejjer ta' buzi ta' dritt tal-bniedem fil-Libja migranti u refugġati u għahna rridu nġildu bis-setat kollha tagħna u nittamaw l-Unjoni Ewropea ħajkomplu jappoġġaw il-kriminali li qed jiksru drittijiet tal-bniedem u għax dan ukoll importanti fil-proċess ta' paċi. Grazzi ta' sew Orevel Castaldo, inti għandek minnu ta' nof, grazzi Presidenti, jiena nfakkar illi aħna issa irridu nikonvinċu il-partijiet involuti. Jina sepp illi eh, nista' nistgħu nżamm biex nidiskrivu il-kriżi um, tal-Libja. E niskrivu dak li hemm ġara Leon. Il-proġett, il-pjan illi ma jkunx hemm konsistenza fl-opinjonijiet fil-tribujiet mhux Arab fil-Libja, l-parti biex qed iħarsuhom Eh, irridu narawa din, mżamaw li ħaxħat museħalat għalas tal-azzjonijiet kolla li huma dejjem billi jkun hemm xi gwerra ċivili oħra f'kull każ. Um, Għal-kemi um, tal-pjan Leon komplikat hija eh, ħajħroġ fil-beraħu għandek il-problemi ta' Bengazi, tal-prolongamenti ta' Tobruk, tal-emendi tal-Parlament ta' Tripoli u sforzi tal-sponsors internazzjonali. Mentri li għedin jġildu fil-Marok fuq il-minu l-Prim Ministru, iktar e, nis qed jerqu. Le, issa żmien tal-paċi u l-unità u rikostruzzjoni għad tal-bot u frankament il-mea kulpa tal President Obama ta' 27 settembru fi ġnus ma'uda fejn u jikondanna il-zbalji li maddi jina li janejd l-amu ma' kredibli għalija għanzi u ma' pokriti. Dan il-gwerra saret dit minn bux. Eh, Il-Stati Uniti, Franċa, il-Renju Unit, dawk kollu Daw kollha bil-leġersa kollha eh, jibbombardjaw il-Libja milli mbagħad ma jarawx li jkun hemm demokrazija. Għalihom iż-żejt kien iktar importanti mill-ġejni tal-Mediterran. Issa nista' Libja jridu jerfgħu ir-responsabilità anti qed kommissarju jiena naqbel. Imma Min huwa responsabli ta' dan id-diżastru li ħajjer fa' responsabilità l-bgitija? Lejun Kartellinu eh, kartellino. Grazzi ħafna għandek mistoqsija taċċetta minnaħa tal-onorevoli Jakovic kjoġbok il-mistoqsija tijak. Grazzi ħafna tal-li għacċettajt il-mistoqsija tijaj inaqbilt bisħiħ ma dak li jett għal darbuħra grazzi tal-mistoqsija li għacċettajt tista' tirrepet il-mistoqsija tijak. Grazzi ħafna għal ġar għal-darboħra tal-li għacċettat il-blu kart tiegħi nixtieq ngħid li naqbel mal-analiżi tiegħek ta' dak li kienet jiġri u għaliex il-Libja waslet għal daqseg distruzzjoni ma nixtieq nistaqsi mistoqsija dwar xi ħaġa oħra. Xi ħadd qal li soluzzjoni għal Libja hija dik sim li tixbaħ għal Bosnia Herzegovina u li timxi lej il-paċi ma naħsibx li dan illa li il-paċi fil-Bosnia Herzegovina miex qed taħdem avolja il paċi jemmek, ġifiri ikollok taqbel taqbel miegħi li fil-Libja għandhom jiddeċidu huma fuq id-destin tagħhom u aħna sempliċement inħaffu l-proċess. Mistoqsija, mikrofonu, mikrofonu. Grazzi ħafna, Surjakovic għal dik il-mistoqsija naqbel bisħiħ miegħek ħafna drabi daw il-pjanijiet jispiċċaw biex ikunu totalment ineffettivi. Ninsew l-armistizju um, Umbat jispiċċaw ma jkunux governabli, iġfri hemm bżonn ta' waqfim mill-ġliet imma l-darbohra rridu ngħiduha inkella nispiċċaw illi ħajkolna stat illi mhux kapaċi immexxi lil nifsu di daj wasal problema fejn mikbar miljan nissa. U qudiem il-kalifejt irid tkun hemm gvern b'saħħtu, grazzi. Rappresentante della Commissione in assenza dell'alto rappresentante Mogherini. Grazzi, issa għanna u dimna li rappresentantoli mm, Mogherini jider li jider u għacċar, skużawni, illi assoriment kważi misċejn il-konklużjonijiet ta' il-konkreti illi ġew prezentati mir rappresentant tal-Komissjoni. Kważi xej. Fil-fatt mhux ċar skont jiena kif nara l-affarijiet pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea illi hija fuq is-sitwazzjoni tal-Libja illi hija il-viċinat tagħna fin-naħa tisfel tal-Ewropa. Kull ġurnata tsir iktar iktar drammatika s-sitwazzjoni u għandna traffikanti klandestini fil-Libja li jaħdmu ix-xogħol tagħhom u mhux hekk biss imma dak li smajna tal-Gran Mufti tal-Libja, ix-Xejk Sadila l-Ganjani li skontu mhux bizzejiet għal ftehim minnaħa tal-ONU illi f'dak li għandu semma għaqda nazzjonali dik il leġizlazzjoni li għedin jiproponu. Mux ammissibli illi ikunem li trid tiġi konsidrata il-liġi x'taħseb l-Unjoni Ewropea fuq dan illi l-istat ġdid ta' da nazzjonali li l-ONU edha taħdem, il nazzjonijiet Uniti edha taħdem fuqu. Hemm is-servizzi Italjani, Franċiżi ta' pajjiżi oħra li qegħdin jaħdmu nittama li qegħdin jaħdmu tajjeb ħafna u l-Ewropa ġenerali mhix qedem. Għal-futur għandna stat illi għandek l-unika liġi li tapplika li għadik ta' xarija. Għanna slusem, grazzi l-onorevoli kellim li jmiss għal minuta. Grazzi, sil President. Il-kas tal-Libja juri għal darboħra il-politika esterna tal-Unjoni Ewropea hija spaljata, na konna involuti għal lebda raġuni, ma kellna lebda interess biex nitlu fil gwerre ġivili ta' dak il-pajjiż u flok ma sibna soluzzjoni għal dak il-problemi, sirna parti mill-problemi. Kriżi umanitarja u l-partijiet kollha kisru id-drittijiet tal-bniedem u għanna e, flussi saw mewċ ta' immigranti qed jaslu l-Italja u biex e, u l-affarijiet issanna biex e, l-affarijiet namluhom iktar għanna il-forzi ġihadis, ġihadisti u l-ISIS bħal mem fis-Sirja dan juri li għadna din insistu b'direzzjoni zbaljata. Irridu, xinu l-punt illi eja najdu għat Turkija li kienet appoġġjat la jisisu kienet qed timbotta eluf ta' immigranti legali lejna u l-Unjoni Ewropea xedha tagħmel titolbu li Turkija biex tagħmel l-almu tagħha tuwa status ta' imsiħeb privileġġjat. Min flok għandna eh, inwaqfu kull kuntatt ma' dak il-pajis li jrid jidħol fl-Unjoni Ewropea u nitolbuhom biex jirrispettaw l-impenji tagħhom ħanibqgħu namlu eh, affarijiet eh, bil-kontra. Grazzi li smajna il-gruppi politiċi kollha issa, mela issa ngħaddu assur preda għal żewġ minuti. Grazzi. Sur President, il-kol nafu li urajna erba snin ta' gwerra ċivili fl erba snin u li rovinat il-pajis irrovinat l-istituzzjonijiet kollha f'dak il-pajjiż illi <laughs> tajjeb jew ħażin u eżistew taħt ir-reġim antik u issa mill-kejos totali u li teddida għal stabilità reġjonali immanka għal dik tal-Unjoni Ewropea. Qed naraw il-Libja verament hija konxja ta' traffikar li qed jiġri ta' bnedmin u migrazzjoni lejn il-pajjiżi tagħna meta niġu naraw it-teddida ta' terroristi u koll bil-ħolqin tal-IS fi territorju Libjan, naraw koll l-impatt fuq il-pajizi fil-viċinat. It-Tunezija, per eżempju, l-attakki li twetqu minn li ġew minn territorju Libjan Allura rridu dwar li aħna parteċpajna fl-isforzi għal paċi anka taħt l-umbrella ta' Nazzjonijiet Uniti u kellna din l-operazzjoni kien jisimha Sofija. Imma operazzjoni bħal din ma tistax tkun ta' suċċess minnajr gvern ta' da' nazzjonali fil-Libja gvern stabli li se jaġixxi bħala msieħ imsieħ mal-Unjoni l-iktar attakki reċenti li saru mill mil kienu eh, kienu neħħew neħħew l-possibilità ta' ftejmiħor kellna tliet possibiltajiet ta' u anka fl-20 ottubru suppost kien hemm eh, il-deadline l-skadenza ta' possibilità ta' ftejmiħor imma rridu nżommu l-fiduċa, nissuktaw nemnu li hemm il-possibilità ta' ftejn bħal dan u jiena u jina żgur li ġar darba jkun naftejn bħal dan u bat l-Unjoni Ewropea tkun tista' tappoġġja proċess bħal dan. Għandek doma mistoqsija mill-Onorevoli Xobrat nitolbok biex tagħmel mistoqsija tiegħek. Taċċetta? Taċċetta il-mistoqsija? Lej, mniex ħan id-diskuti daw l-affarijiet mal-Front Nazzjonali. Tajjeb, mela l-kellim li jmiss sul panzerja l-minuta u nofs. Grazzi. Grazie President. President tal-kelma, edin fil-fazi liktar komplikata u aħna rridu na rridu nifmu xurxin ħafna u għad disponsabli l-Unjoni Ewropea ta' tpoġġi l-pressjoni kollha neċessari biex naslu għal fejmi bejn il-komponenti kollha tal-Libja imma u l-iskadenza għall-20 ta' Ottubru ma nistgħux immorru iżjed lil min Il-fażi finali hija diffiċli imma imma kulħadd irid jerfa' responsabilità tiegħu anka mm, għar-rikonoxximent futur tagħhom. U jkolli ngħid b'mod frank illi f'dan il-kwadru ma kinitx idea brillanti ħafna li aħna ftaħna u dim Nazzjonijiet Uniti id-dibattitu illi għaddej bħalissa edin fil-fazi finali biex naslu għal ftehim li minajra mhux biss ikun hemm iktar problemi fil-reġjuni fil manka fl-Ewropa. Qed naħseb fil-fatt fuq ir-riski li hemm eh, marbut mal eh, ma jekk jikber il-konflitt, qed naħseb ukoll fuq mijiet ta' eluf ta' nies li qegħdin jaħarbu mill-Libja u li qed mal-konfini tat-Tunizija li qed jagħmlu l-affarijiet iktar diffiċli qegħdin naħseb ukoll fuq it-traffiku ta' bnedmin. Għal da kollu il-ħtiġa qiegħda kuljum dejjem tikber biex kun hemm ftehim u l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel l-almu kollu tagħha biex naslu għal dan il-ftehim. Għandna ftit jiem qudiemna biss ejja nużawhom mill-aħjar nistaw. Onorevoli Panzeri għandek mistoqsija minn naħa tal-Onorevoli Calver taċċetta? Onorevoli Calver għandek li mistoqsija għamil mistoqsija tijak joġbok. Onorevoli Panzer, jisa kett kritika ħafna li Nazzjoni Uniti inti isa qed tieħu xi pożizzjoni għolja fuq fu din l-Organizzazzjoni Internazzjonali biex naraw jkollna riżultat. Verament inti daqshekk żgur l-Unjoni Ewropea għandha rekord tajjeb ta' paċi f'ċerti affari f'ċerti naħat jien naħseb li m'għandekx tikkritika daqshekk in-Nazzjonijiet Uniti, għandek tara l-istampa kollha kemm hi. Credo che lei abbia Naħseb li inti ma fimx sew id-diskors tiegħi. Jiena ma kritikajċ in-Nazzjonijiet Uniti għall affarijiet li jagħmlu, imma qed li x'dak li x'kien żbaljat fid-diskussjoni fuq il-possibilità li nibdlu eh, il-negozjatur prinċipali eh, minn wieħed għal ieħor. Dinja fażi li għalija hija żbaljata li qed niftħu din id-diskussjoni llum il għaliex dan iwassal inevitabilment biex namlu s sitwazzjoni iktar diffiċli biex naslu għal din ir-raġuni il kritika għad Nazzjonijiet Uniti hija meħtieġa. dzisiejsza katastrofalna sytuacja w Libii jest jedną Is-sitwazzjoni katastrofika tal-lum fil-Libja hija waħda mill problemi ta' disfatta għal politika barranija tal-Unjoni Ewropea u r-reżultat ukoll ta' ipokrisija tal-mexxejja tal-punent U diġà ħażin li nikonna konċessjonijiet għal dak li għandu xaqsam maż-żejt biex nipromuovu lil Gaddafi bħala ħabib għal ċerti stati Ewropej, imma dil ħbiberja ma tantx damet u x-xenarju Iraqi ġi ripetut fil-Libja. Illum daw il-pajjiżi li huma marbutin mal-Libja u li appoġġjaw ir reġim fil-Libja mbagħad inneħħu ir reġim illum qegħdin jappellaw għal solidarjetà biex insolvu il kriżi ta' rifuġjati il pajizi bħal Polonja, Slovakkja, illi qatt ma kienu marbuta ma' reġim ta' Gaddafi, qed jiġu majra fil-pubbliku għax ma jridux jerfaw ir-responsabilità refugjati. Imma dawk li kienu qabel ħbib ta' Gaddafi lu ma jistawx jgħodu jgħalmu lezzjoni til-ħattijħor. Għalik, onorevoli, em mistoqsija taċċetta Jekk jogħġbok onorevoli, id-mistoqsija minn tiegħek. Thank you and thank you very much. Grazzi, u grazzi tal jaċċettajt mistoqsija tiegħi. Jena naqbel ħafna ma dak li jett. Taqbel miegħi li hemm ironija kbira ħafna meta kena l-Tony Blair li kienet jitħabbeb ħafna ma' Gaddafi u li u kienet kienem effetti detrimenti, detrimentali ta' mal-Libja u issa l ironija kbira li għanna daw l-istess nis jisom edin jitħlu biex jisolvu l-problemi kollha fil-Libja. Taqbel bel din grazzi it-tweġiba joġbok. Meta nitkellmu fuq mexxejja ta' pajjiżi bħal dawn jiena rrid tinfisser Renju Unit, l-Italja u Franza Grazzi ħafna il-kellim li jmiss u mikrofonu. Grazzi ħafna. Grazie ħafna, Sur President. L-ewwel mistoqsija, l-ewwel kwestjoni għanzi li Libja ma teżistix hemm żewġ parlamenti li mwet jirreprezentaw lil ħattu u xejnu xejn u żewġ gvernijiet li mhumiex qegħdin imexxu kif suppost. Dak li flok minflok huma tribujiet differenti illi fil-fatt qegħdin jikkontrollaw it-territorju u e, il traffiki tal-bnedmin. Din hija realtà, iżda qiegħ nitkellmu fuq affarijiet oħrajn. Għandna nofsinhar tal-Libja li qasbissu għar reprezentat fejn qed ikun hemm transitu ta' dak traffikar perikolus ta' drogi, armi u persuni. U din ir-realtà fil-fatt waqfitna mill-li nilqu ftejim u din hija l-problema tal-Istat Iżlamiku. Stat Iżlamiku li ħoloq gvern li mhux qiegħed imexxi bħala gvern iżda li qiegħed fil-fatt jitlob li l-komunità internazzjonali tintervjeni ġifieri li ikun hemm azzjoni militari minnaħa tal ponent sabiex il-dajfu l-Daesh. Dan huwa allura il-ftajim tal-ġlus mawta tal-Istati Uniti eh, f'dan ikkonsisti kolli ngħid xejn iktar xejn inqas u jiena jkolli ngħid li din iċ-ċirkustanza tant hija gravi dak li qed joħloq Bernardino Leon illi din hija xi ħaġa li ħatibqa' tkun appoġġjata mill-ponenti jekk ħanibqgħu sejrin hekk. Grazzi ħafna l-Onorevoli Valero. Grazzi. Id-dinja tilfet il-potenzjal ta' ordni tagħha meta aħna urajn jihdan meta zorna il-Libja meta bombardjaw il-Gaddafi un batmona l-ura lej darna. Un bla pjan, konna bla pjan dwar kif u stat daw li ġeneraw da kollu kienu nis li kienu maqsumin, nies involuti fil-Libja u kellhom l-armi fl-idejn fuq it-Tunizja aħna tkellimna fuq l awtoritajiet tunezini u tkellimna mal u li sibne mekk u għalli m'hemmx appoġġ għall-isforz militari pjanat il-proġett Sofija kif issawa maruf ħatma għalina l jumma ħasbu li diħat wassal għal iktar sigurta għal-nis Libjani. hija kwistjoni hija kwistjoni ngħidla privata għal din imma din mis-setejn lill-Libjani. Onorevole Jokem. Onorevole Jokem. Grazie, Sur President xie għamel il-Kummissarju għal fejt barranin tal-Unjoni Ewropea taħseb li għandha xi influenza fuq il-politika fil-Libja u biex tafas għal gvern ta' għaqda nazzjonali. Meta għazbissem għada fost l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea ħares lejn reazzjoni tal-Istati Membri individwali fuq il-kriżi ta' migrazzjoni bħalissa. L-intervent tal-Libja huwa dokumentat sew huwa falliment kollettiv tal-komunità internazzjonali li tinkludi l-Kummissjoni Ewropea biex mod effettiv tas-sigura post fl-Afrika ta' fuq li wassal li wassal għal vejkom ta' seta power vejkom fil-Libja. L-aħjar li nagwa li narfu dan il-problem il-problema. Għax il-azzjonijiet tagħna waslu għal post fejn jgħixu fejn u minn fejn jaħdmu sewwa eh, ċerti għaqdiet assoċjazzjonijiet u forzi bħal ISIS u bil ġalieda tagħhom fil-fatt memx eżempju aħjar tal-falliment tal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea mill-prova ta' trafika ta' bnedmin bil-mwiet bla, bla numru u dak li qed jiġri wkoll u li nafu madwarna u li qed jinħoloq. U l-Unjoni Ewropea xeda tagħmel minflok ma tfittex għal soluzzjoni għal kriżi ta' migrazzjoni edin jitolbu ferm iżjed iktar ċentralizzazzjoni Ewropea li twassal għal inta ta' forza transkonfinali il-ġestjoni ta' l-euro kol b'mod m'għandhomx m'hemmx effett min-naħa tal-Unjoni Ewropea u m'għandniex l-ebda dritt li nagħtu pariri dwar dwar il-laqda. Grazzi ħafna. Tempi altrimenti il-dibatt. Jekk iġobkom nippruvaw kulħadd iżomm mal-ħin li natalkom kellha ħantaw Lewis dan id-dibattitu. Issa ngħaddu eh, għall-Onorevoli Xoprad. Mis-sena 2014 il-Libja fil-fat kienet konsegwenza diretta ta' dak illi aħna minna fis-sena 2011 illi ħafna minnkom xtaqu fil-fat il-Libja kien stat fallut b'żewġ gvernijiet u żewġ alleanzi U fil-punent kienem l-Islamisti illi fil-fat kienu edin jirrappreżentaw grupp politiku li ma kienx jiwa ma kienx qed ikun magħruf mill-ġnus maquda, iżda kienet ikun appoġġjat mit-Turkija mill-Arabja Sewdita. Kienem min ribella kontra Gaddafi fil ġnus maquda appoġġjat u l-Unjoni Ewropea waqf fett eh, koalizjoni militari kontra l-Islamisti ta' Benghazi. E, dawn l-Islamisti issa edin jikopraw iktar mal-Eġizzjani u mal-Magrebini u mal-Islamisti, mal-ġihadisti. U dawn huma l-konsegwenzi li qed naffaċċjaw illum. Aħna qegħdin naraw li issa għanna vantaċ li tjenata l-kalifat islamiku. U naħseb l-unika soluzzjoni hija illi nwaqfu dawn id-dajes u bastimenti mill-li jitilqu mill-kosta tal-Libja din hija l-unika soluzzjoni għal problema tal-migrazzjoni li qiegħda taffetwa l-Europa. Grazzi ħafna, konċar ħafna, issa jmiss l-sur Golnish għal-minuta. Sir President, nirringrazzjak. E kif smajt lill kollega li jitkellem jiena ħsibt li qed nisma' lil xi jitkellem fuq it-teoloġija minħabba illi jgħat jispjegalna dak li aħna ħanamlu. Iva jiena naf illi huwa tkellem b'mod ċar u nista' nifem għalfejn is surpreda ma ma jixtieqx diskutu miegħu minħabba li fl-aħħar mill-aħħar dawn mill-istess naħa ġejjin u l-istess sibijiet għandhom. Gaddafi kien milquh minn ħafna pajjiżi għamlu l-tapit l-aħmar, laqaw, għattaw ħin miegħu, ħafna mexxejja fil-fatt u koll għamlu għek fi Franza, meta, għadda fi zar Franza, zdan bad daru kontri u għara daru provaw joqtluħ. Iżda aħna minħa tal-punent responsabli minħabba li neħħejna l-istabilta mill-Libja u mill-Iraq. U issa qed inġibu ruħna daqs li kieku hawnhekk lesti wkoll li nneħħu l istabilita mill-gvern tas-Sirja. Jiena jkolli ngħid li onestament ma nistax nifhem intom fuq li ma naħa qegħdin jekk hux qegħdin fuq naħa tal-Iżlamisti li suppost qegħdin kontri kontrihom. Grazzi ħafna Sur Galli, grazzi ħafna Sur President, Sur Komissar, jiena naħseb li l-aħjar ħaġa li nistgħu nagħmlu bħalissa hija li nitkellmu fuq il-fatt li l-komunità internazzjonali fil-fatt qiegħda tappoġġa il-pjan pjan ta' Bernardino Leon u naħseb li din hija xi ħaġa tajba iżda Ma tantx datejna din il-ħaġa fil sitwazzjoni li nsabu fija, hija importanti li aħna jkollna ftehim politiku b'approċċ, iżda jkolli ngħid il ħad tkun diffiċli naslu sa dan l-istadju. Hekk kif qed nisimgħu fi tripli kif ukoll fil-Marokk qed naraw illi dan mhux qed ikun appoġġat u min-naħa l-oħra l-Parlament eh, f'Tubruk ukoll tawwal il-mandat l 20 ta' Ottubru sabiex ikunu mitmuma n-negozjati ġifieri ma naħsbux li qed naraw sinjali tajbin ħafna li ħajjin tlaħaq ftehim Jiena naħseb li rridu nistabilixxu wkoll illi hemm ċertu gruppi militari li mhumiex interessati illi ftubruku fit tripli aħna ikollna kontroll fuq eh, l-attivitajiet kriminali tagħhom. Iżda aħna din naraw ukoll li hemm bosta forzi differenti illi qegħdin jappoġġaw eh, turbuku fil-fatt. Aħna kritikajna il-tmexxija ta' dan ir-reġjun iżda it-Turkija, is-Sudan. it turkija is sudan it sudan u pajjiżi oħrajn kollha din jissemmew anke l-Katar u allura aħna rridu naraw jekk nannix nitkellmu iktar ma' Turkija u forsi nistgħux insaqsu eżattament x'tib ta' interess għandhom huma fil-pajjiż u jekk jixtiequx li verament ikun hemm struttura differenti fi tripli u jekk huma mhumiex f'pożizzjoni illi naslu għal riżultati. Naħseb li dan huwa punt importanti ħafna li rridu nqisu u niddiskutu mat-Turkija. Grazzi. Grazzi ħafna Sinjura Gomez għal minuta u nofs aħna ħin kollu nisimgħu fuq il-konfessjoni d-diżastru umanitarju fil-Libja li aħna qed inkomplu niżviluppaw u nsostnuh minħabba li mhux qed nieħdu azzjoni koordinata wara illi neħina lil Gaddafi minħabba illi aħna qegħdin natu lajnuna iżda mhux qed nagħtu attenzjoni biżejjed għal tmexxija temporanja illi kien hemm fl-Iran kif ukoll f'pajjiżi oħrajn. Kummissarju, wara ma taħsibx dan il-ftejim ta' paċi ħajkun iffirmat dal-waqt minn dak li aħna smajna illum u anka minn tripli. L-operazzjoni politika, il-militari, skużawni, dizastruża li mxiet fuq l-eżempju ta', ta Yemen, aħna għedin naraw li ħajkun hemm konsegwenzi traġiċi fuq il-poplu ta' Libjan, fuq il-barranin u fuq l-immigranti li qegħdin. Hemmhekk qed jippruvaw jiġu lej l-Ewropa. Il-falliment tal-Ewropa huwa il-tort ta' eh, l-Ewropa u l-fatt li l-Istati Membri tagħna għedin jikkompetu bejxu xulxin ħalli kollom iktar interessi tagħhom eh, nazzjonali li jkunu mħarsa. Aħna qegħdin naraw li issa din nikkontemplaw interventi militari li ħajkun hemm bżonn ta' ħafna preżenza militari f'dan il-pajjiż kif ukoll ġustifikazzjoni tajba. Issa dak li qed jagħmlu l-Stati Uniti u l-Ġus Maquda qegħdin jippretendu li dan din il-firda interna mhijiex fil-fatt eh, tort ta' eh, l-appoġġ illi fil-fatt ġej mill-Arabja Sawdita u minn Qatar u mill-li għedin jappoġġaw il-Tubruk u koll dawn il-nis li fil-fat għedin imorru kontra dan il-ftim ta' paċi. Aħna għedin naraw li ħabbar maħniċ għedin waqfu din il-gwerra, aħna din natu ktar saħħa l-Daesh u dawn l-Islamisti. Grazzi ħafna sa l-Onorevoli Belder għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. il-Libja li huwa mimlija bil-gruppi militari edda fi stadju ta' gwerra ċivili, żewġ parlamenti, żewġ gvernijiet biex nsejħu l hekk u issa qed naraw li rappreżentanta Olja u l-Kummissarju jagħtuna tweġiba bil-miktub dwar mistoqsija li saqsejna ġifiri jekk din is-sitwazzjoni x'perikoluża l-Ewropa, aħna ħin kollu nirċivu rapporti dwar l-armi li qegħdin E, jibatu il turkija lill-Islamisti fil-Libja. Din hija kwestjoni li l-Unjoni Ewropea diskutew ma' Turkija Issa dwar l-armi li qegħdin jinbieħu lill-gvern Libjan ta' Tobruk huwa veru li anka Russ involuti apparti minn hekk x'miżuri qegħdin jittieħdu sabiex niġġieldu kontra t-tedida tal-Istat Iżlamiku fil-Libja. Minħabba li nafu li hemm bosta ġellida barranini li forsi u terroristi li qegħdin jinbew fost l-immigranti. Grazzi ħafna Sinjura Vautmans għal-minuta. Grazzi ħafna. Sur Kummissarju, Sur President, nixtieq ningrazzjak għal dawk il-klim tiegħek ta' introduzzjoni. Jiena naħseb li situazzjoni sitwazzjoni hija diffiċli ħafna. Nafu li ħafna membri tkellmu fuq kemm hija serja sitwazzjoni iktar minn 4000 persuna issa m'għandhomx dar u tkeċċew mill-post minn fejn huma u qegħdin jippruvaw isibu xi tip ta' kemm. Issa aħna għandna bżonn li nagħtuhom xi tip ta' tama li tama l-partijiet kollha ħajċaqalqu favur eh, l-firmar ta' dan ftehim ta' paċi. Jiena fil-fema tiegħi qed nara li l-Kummissjoni dedikat 100 miljun euro sabiex nappoġġaw unejnu f'dan il-perjodu ta' tranzizzjoni. Jiena naħseb iżda li dawn dan li għamlet il-Kommissjoni mhux biżejjed hemm bżonn li aħna flimkien maġnus maħuta natu għajnuna teknika mill-ġudizzjarju mill-forzi tal-pulizija tagħna għandna nkunu qalbina biżejjed ukoll ħalli bekk naraw li konna aktar kooperazzjoni militari u tal-pulizija. Aħna waqqafna għajnuna tagħna li tajna lil Libja żdem bżonn li nerġgħu nibdew natuha. Tkellmu favur ukoll l-appoġġ tal-Human Rights Watch meta qegħdin naraw illi qegħdin nappellaw li dawk illi huma ħatja ta' dawn ir-reati kriminali li għandhom jitressu qudiem l-qorti internazzjonali eh, kriminali. Grazzi. Grazzi ħafna is-Sur Marużek. Jekk ma tixrex il-mikrofonu, Sur Marużek ma kunux nistgħu nisimgħu kiġri kjoġbok. Grazzi ħafna, Sur President, Sinjuri, naħseb li rridu nfakru li l-kulħat u l-nanfusna li il-vittma ta' kull gwerra hija il-verità. Jekk aħna ma nkunx qed ngħidu l-verità, dak li nkunu qegħdin Eh, nipritkaw ikun biss pritki u paroli u propaganda biss u dan mhux ħajjina sabiex insolvu l-problema. L-Ewropa marida bħalissa u sabiex insibu kura għal din il-marda mhux se jkun bizziet li aħna niġġieldu kontra s-sintomi ta' din il-marda iżda rridu neħu dak li qed jikkawża din il-marda U aħna nafu li fil-każ tal-Libja, hekk kif huwa l-każ f'ħafna pajjiżi tal-Afrika ta' Tramuntana, dawn il-pajjiż inqeret mill-pajjiżi tal-Ponent. Aħna qridna l iraq u apparti minn hekk aħna edin naraw li l-Libja issa fl-istess triq. Nafu ħafna affarijiet iżda l-verità ħadd ma jgħida, u ħadd ma jafa din mhix qed tgħinna Eh, sabiex insolvu situazzjoni, bżonn nkunu nafu x'inhi l-verità. Insiru nafu iktar minn naħa tal-gvernijiet tal-punent x'kienu l-kawżi ta' dan il-konflitt minħabba li l-Ewropa qiegħda tereq bħalissa u aħna ma rridux ner u din tista' tkun ta' diżastru kbir għal politika barranija tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna Sur Bazko. Fis-sena 2011 fir-BRB l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea iddeċidew li fil-Libja ħajkun hemm id-demokrazija li ħad irrenja u in-NATO dak iż-żmien elbu lid-dittatur. Iżda dak iż-żmien Gaddafi rrid jintroduċi u koll regoli ġodda fuq il-ħlas id-dittatorjat spiċċa iżda minn floku dak illi eh, kellna f'dan il-pajis kien anarkija sħiħa. Is-sitwazzjoni hija ħafna iktar qar illum il-ġurnata milli fi żminijiet ta' Gaddafi l-Unjoni Ewropea hija interessata li f'dan il-pajjiż jerġa' jkun hemm sitwazzjoni normali u stabbli minħabba li dan il-pajjiż palissa jinsab fi gwerra ċivili u jekk ħajibqa sejjerek dan ħajaffetwa lilna. U dak li għattejt u koll l-Sinjur Amerika, dak li għattwijat, ħaj wassal għal-fat li ħajkun iktar immigranti li ħajprovaw jaslu l-Europa. Grazzi għafna s surkeza Grazzi vajjina l-għalnet nishti nawgura fejqan minnu fih li Sinjura Mogarini li ma tistatax tkun maħna nixtieq din l-okkażjoni sabiex nirringrazzja ħafna u nir-ingrazzja tal-li idejjem tkun disponibbli sabiex tattendi għal plenarja kif ukoll għal laqat tal-Kumitat Afet. Illum qegħdin nitkellmu fuq ehm, il-Libja. Issa aħna nafu li pajjiżi bħal-Libja huma fi situazzjoni problematika minħabba li m'għandhomx manna maħat ma minn nitkellmu m'għandniex interlokutur u din hija l-problema fil-kuntest tal-Libja għandna kuntest ħafna iktar kumpless minħabba li hemm ħafna tribujiet differenti u ħafna gruppi li issa saru popolari u issa u maħadja dan il-konflitt ċivili. Mhuwiex faċli li aħna nsibu interlokutur ma' min nippruvaw ninnegozjaw. Il-Parlament Ewropew prova ħafna u aħna qegħdin naraw li ħafna nies huma eh, razzisti u minħabba li hemm forzi esterni pat Turkija nafu li hemm ħafna gruppi u mexxejja militari illi eh, ħossuhom li għandhom id leġitmu eh, għas-seta u għat mexxija u għandna pajjiżi bħall-Arabja Sawdita u koll jadin jappoġġaw lil dawn il-gruppi, aħna qegħdin naraw issa li mhux minn flok dittatur wieħed issa għandna ħafna. U um, rridu naraw illi fil-fatt Inkunu rridu nsibu mod ta' kif aħna intemmu din il-gwerra. Importanti li l-Ewropa tgħin mod iktar preċiż l-isforzi tal-ġnus maquda ħalli bekk aħna nkun nistgħu niffurmaw gvern wieħed aħna rridu naraw li dawn il-mexxejja fit-tranzizzjoni rridu jkunu kontrollati ta' kuljum ħalli naraw jekk dan il ftejim li qed jissuġġerixxi Leon jista' ikun verament appoġġat. u aħna rridu nkunu protagonisti ħalli vera jkun hemm iktar stabilità u paċi fil-Libja u rridu nagħmlu iktar sforz ħalli madwar il-mejda mhux biss ikun hemm l-atturi lokali iżda l-Arabja Sawdita, l-Eġittu, it-Turkija illi bħal Russja u pajjiżi oħrajn qegħdin jagħmlu sitwazzjoni għar. Sur President qed ngħid lilek ukoll bħala President tal-Euro Mediterranju. F'dan f'din il-plenarja għandu jkollna dibattitu serju wkoll niddiskutu kwistjoni tal-Euro Mediterran. Grazzi ħafna l-Sur Ċesa issa imis l-Sur Parnju. Sur Kummissarju aħna nafu illi fil-fat dibattitu politiku bejn il-partiti tal-Libja issa intemm u dan kien xogħol verament kbir li għamel Bernardino Leon. Aħna qegħdin naraw li qed nitolbu għal iktar responsabbilta li għandha tinġar fuq l-ispallej ta' dawk li huma ħatja. U il-gvern ta' da nazzjonali għandu ikun eh, appoġġat. Qed naraw li hemm 5000 organizzazzjoni illi qegħdin jikkontrollaw il-kosta illi għedin jikontrollu l-port ta' Bengazi u koll, u aħna għedin naraw li din eh, l-organizzazzjoni terroristika li għandha dan il-5000 persuna li t għajja hija b'saħħitha ħafna fil-Libja. Għanna nibnħarsu lil dan il-pajis u l-territorju u nilqan l-istqarrija ta' rappresentanta Olja ta' Signora Mogherini dwar il- 100.000 euro illi irrit ikun investit fil-Libja ħalli naraw li konna gvern ta' da nazzjonali illi jibda jaħdem illum qabelada. Grazzi ħafna Sur Piotrowski. Ilna erba snin illi fil-fat esperjenzajna ir-rebbija arbija u tneħħa fim il poter u dan ġarab bil-lajnuna ta' ħafna pajjiżi li provdew l-armi l-Libja. Dan wassal għal nuqqas ta' stabilta fil-Libja u għal eh, fatt li d-demokrazija f'dan il-pajjiż mar kontra ħafna snin ta' tradizzjoni lokali. Issa aħna din naraw li din il-konfuzjoni qed tintuża l-vantaġġ ta' dawn li jagħmlu traffikar ta' drogi, armi u nies. U hemm ħafna eh, fil-fatt minnhom illi qegħdin jippjanaw ukoll attakki terroristiċi fuq l-Ewropa u anka fuq eh, l-Istat tal-Vatikan. Jiena naħseb illi l-Unjoni Ewropea għandha tkun stabbili għandha tkun involuta wkoll fil-proċess stabilizzazzjoni u ta' paċi. Aħna fil-Libja irridu naraw illi indaħlu il-pajjiżi oħrajn tal-Afrika ta' Tramuntana illi jkunu involuti f'dan il-proċess. Grazzi ħafna Sur Ferran. Grazzi, eżis kollegi Sur President il-Libja inħesset minn Nikola Sarkozy u il-premju illi ħadna kien konfizjoni sieħa aħna ġridna fafur id-drittijiet tal-bniedem naħina l-Gaddafi, veru illi Gaddafi ma jistax fil-fatt ikun xhieda jew jgħid tiegħu minħabba li madux mana, però jkolli ngħid illi hemm ħafna problemi, turizmu spiċċa kważi għal kollox, il-pajjiż tfarrak fil fbiċċa, il-gruppi militari issa qegħdin jimponu il-liġi tagħhom, qed ikun hemm traffikar tal-armi u ħafna nies li kellhom jiċċaqlqu minn djarhom u jfittxu band bandoħra, dan kollu qed jiġri minħabba l-intervent tal-Unjoni Ewropea u l barkadi ta' fuq dan il-pajjiż. Aħna issa għandna responsabilità vizavi il-Libja u rridu namlu inna il-parti tagħna wkoll. Grazzi ħafna. Is-sitwazzjoni hija diffiċli ħafna u kif qal il-Kummissarju, is-sitwazzjoni tissir iktar diffiċli u qed jiżdied in-numru ta' nies li fil-fatt m'għandhomx dar u e, huma mitlufa u qed mutu, traffikar ta' drogi u tal-armi u tal-bnedmin, huma gravi ħafna wkoll. Qed naraw illi e, rridu nwittu triq għal soluzzjoni politika fil-Libja il-dokument tal-ġnus ma'uda jina naħseb illi il-proposta hija tajba u mill-bidu ta' settembru għandna proposta ta' ftehim illi għandha tkun bażi tajba għal dan il-ftehim. Aħna nażbu li hemm bżonn insibu soluzzjoni urġenti mhux nibqgħu niddewmu u nipposponu issa wasal il-waqt li nassumu responsabilta u rridu naraw illi nikkonsidraw ukoll ċertu elementi bażiċi. Ma naħsibx illi jaqblilna indewmu iktar dan il-proċess. Importanti li nikkonkludu b'suċċess il-proċess il-bdejna. Aħna edin naraw illi fil-Libja huma jridu kollom gvern ta' da' nazzjonali u jieħdu jridni fidejhom dan il-poplu iżda baqdaw fil-paċi. Importanti li nkomplu niġġieldu kontra traffikar ta' armi u tan nies li qiegħed jaffettwa dan il-pajjiż b'mod negattiv ħafna anke l-Ewropa. Libja huwa pajjiż mediterranju importanti ħafna u dak li qed jiġri hemmhekk ħadd jaffettwana ħafna. Il-konsegwenzi ta' min ikun qed imexxi l-pajjiż huwa ehm, jgħinna wkoll fi ġdida kontra traffikar tal-bnedmin li għadha taffetwa b'mod ħażin lil l-Europa jina nittama illi fil-fat aħna nkomplu kontrollaw il-muħrija u l-krudeltà ta' dawn il-mafja. Saħna naħsbu illi fil-fat il-situazzjoni fis-saħel hija komplessa ħafna u nixtieq intemmi billi ngħid illi Libja wieħed mill-iktar atturi importanti rridu ninfluwenzaw it-tmexxija u l-ħolqien ta' gvern nazzjonali eh, b'mod pożittiv. Palissa eh, Libja jinsab fil-periklu dak li għandhom bżonn huwa laqdi istabilta u paċi. Grazie. Grazzi ħafna l-Onorevoli Afsal Khan għal minuta President iktar minn nofs miljon persuna waslu l-Europa din is-sena permezz tal-Mediterran u kważi 3000 metu. Mhux qed nitkellmu dwar kriżi umanitarja ma tas sigurtà u il-missjoni tal-SBDP li se tiġi mnedija sabiex niġu kontra l-kontrabandu dan għal-qawma Issa e, kemm mhux se jkun hemm gvern ta' għaqda li jista' jeżerċita l-awtorità tiegħu fil-Libja sitwazzjoni wis probabbli ħadd tmur għall-lar. L-Unjoni Ewropea trid tagħmel iktar sforzi u trid tħeġġeġ ukoll il-proċess ta' dialogu tal-ġnus maquda. U Minnaranza żgħira li għed tipprova tirbaħ dan il fit ma tistax iżom nis ostaġi u Aħna qed nitolbu lill msiba sterni sabiex iħarsu l-embargo tal-armi u sabiex jappoġġaw id-dialgu mexxi mill-Unjoni Ewropea u l-abbozz ftehim li din fuq il-mejda l-Unjoni Ewropea trid tibqa' minnejata m'għandix hija tappoġġa naħa mhux l-oħra u għandha tgħin l-partit kollha sabiex jiksbu l-paċi sabiex u għandha tgħinhom ukoll. Grazzi ħafna l-Onorevoli Schaffhauser għall-minuta. Cher collègues, Écoutons la Commission. Kollegi, rajja nisimaw il-Kommissjoni, traġedja ġewwa Libja, riflessjoni tal-politika vera ħażina li l-Unjoni Ewropea qed twettaq flimkien man-NATO sabiex eh, ikun hemm l-interessi tal-istati differenti li jirbħu qed hemm qasma bejn il-punent u l-vant fl-Unjoni Ewropea mkaos fit-territorja kif qed naraw parti tar-reġuni li qed jiġu abbandonati għall ISIS u traffikanti rajna iktar minn 1.5 miljun immigranti illegali li provaw jabżu il-Mediterran, ċut minnom huma terroristiċi illa izlamiċi hemm kaos ukoll fi pajjiżi tagħna stess minħabba l-immigrazzjoni illegali sabiex aħna nippruvaw nwaqfu din il-mowġa rridu aħna nwaqfu dawn il-gruppi fil-Libja rridu nimxu lejn ftejmi ta' paċi ma dana jitlob u konxara it-forsi e, politiċi l-opposta dak li jintkom qed tagħmlu għandna bżonn tal-għajnuna mir-Russja u forsi l-Eġittu sabiex aħna nevitaw e, dawn il-problemi li qed naftu għawna. Grazzi ħafna sur President, sur Komissarju, aħna nasbu li nistgħu nilqgħu solidarjetà politika il-xogħol li jagħmel Bernardino Leon fi sem il-ġnus Maquda illi fl-aħħar ta' Settembru huwa ippreżenta l-istqarrija li dawk li fil-fatt ma jixtiequx il-paċi fl-Ewropa jixtiequ din il-gwerra li qed trendilhom ħafna flus. Jiena jkolli ngħid li x-xettiċiżmu huwa l-ar għadu tagħna minħabba li dan il-pajjiż bata ħafna minn snin ta' gwerra u jina naħseb li fil-fat Daesh u l-forzi islamisti għadin jikbru iktar u din għadda t-perikola iktar l-affarijiet. Jina naħseb li l-ftajim fil-Parlament Ewropew għandu jintlaħaq mill-iktar fis possibli għalli fl-20 ta' ottubru nkun n-implementaw dan il-ftajim ta' paċi. Jina naħseb ukoll li permessa dan li qed nagħmlu issa qed l-ewwel passi għalli bekk aħna inwieġbu wkoll l kwistjonijiet Importanti wkoll nikkonsidraw l-kwistjoni budġetarji. Importanti li l-għadu komuni reġjuni ġifir l-Istat Iżlamiku rridu nġiltulu fit-territorju tiegħu qabel ma jkun tard twiss. Importanti wkoll li l-ewwel net aħna niġġieldu favur il-paċi l-istabilta, speċjalment minħabba l-pajjiżi ġiriet ukoll eh, ġirien ukoll bħal Tunezija li fil-fatt batew ħafna kemm ħabba l-attakki terroristiċi. Sur President, l-Unjoni Ewropea għandha tieħu azzjoni mill-iktar fis possibbli b'mod effiċjenti rridu nappoġġaw li ġnus ma' u daħalli naraw li dan l-unika ftehim li għandna jina ta' priorità jkun stabilit mill-iktar fis possibbli. Inkella dan ħajkollu effett ħażin fuq il-Mediterran, ħajibqgħu jitilgħu fuq id-dajjes ħafna nies id-disprati li qed jippruvaw jaħarbu u jaslu fi xtutna. Grazzi. Grazzi ħafna. Hemm komunikazzjoni mill-interpreti. Eh, minħabba l-fat li eh, xi kelliema tant qed jaġlu li impossibbli li jinterpretaw. L-Honorable Biden Ulza għal-minuta. Danke, President. Grazzi ħafna, Sur President. Meta aħna nitkellmu fuq il-Libja, aħna din nitkellmu l-iktar fuq l-iżbalji li aħna għamilna u dak li għamilna ħażin. Din hija xi ħaġa ġustifikata iżda dan tip ta' diskors mhux qed jenna. Iva veru rridu nassumu responsabilità, iżda rridu naraw għalfejn l-affarijiet ta' din jimxu daqshekk bil-mod. Għandna ħtieġa li nsibu sitwazzjoni normali fil-Libja li jerġa' jkun hemm stat ta' dritt li jkun irrispettat fil-Libja. Importanti u meħtieġ illi aħna naraw illi nkunu nistaw naraw li kunem hemm u huwa l-poplu tal-Libja li rrit jieħu ridni fideh jara minn min jixtieq imexxi l-pajjiż fi gvern nazzjonali iżda rridu aħna naraw x'nistgħu nagħmlu huwa importanti u meħtieġ li kunem hemm iktar stabilta f'dan ir-reġun. Dawn huma eh, pajjiżi ġirien tagħna anke fil-kuntesta marron nostru mridu naħdmu iktar u anke f'dak li għandu x'jaqsam id-Daesh u l-aċċess li għandhom eh, għall l-Afrika dan jgħat iwassal għal problema tal-migrazzjoni li ssir iktar grafi hemm madwar miljun persuna li din jistennew li jintilgħu fuq dajsa sabiex jiġu fl-Ewropa aħna rridu nsibu interlokutur responsabbli li miegħu nkun nistgħu nsolvu din il-problema. E, mi scusi, onorevole Dalli, il microfono. Onorevole Dalli, il microfono. Ok. Grazie, Chair għal żmien twil ilna nittamaw li jintlaħaq ftehim favur stabilità fil libja imma jekk se nibqgħu f'sitwazzjoni fejn jibqa' ma jintlaħaqx ftehim nemmen li l-ġnus magħquda bl-appoġġ tal-unjoni ewropea u anki l-komunità internazzjonali għandhom jappoġġjaw lil dawk kollha li lesti jilħqu ftehim u jwarbu lil min mhux lest jikkollabora għal ġid ta' pajjiżu b'mod partikolari jekk id-data tal 20 ta' ottubru trid tinżamm nagħmilha ċara l isforz tal ġnus magħquda biex ikun hemm proċess ta' rikonċiljazzjoni fil libja u eventwalment gvern ta' Aqda nazzjonali għandu jibqa' ikun appoġġjat. nemmen li l libjani ġenwini iħarsu lejn il libja bħala art twelidhom dik l art fejn l attakki vjolenti għandhom jieqfu u fejn għandha tirrenja l istabilità u l paċi biex dan isir iżda hemm bżonn li partijiet kollha libjani jkomplu jieħdu sehem b'mod attiv f'dan il proċess politiku għalhekk nittama li naraw ftehim ta' paċi li jiġi implementat fil prattika u jibda jwitti t triq għal libja stabbli u sigura. l-onorevoli cristea għal minuta grazzi ħafna għal ħafna snin eh, wala li dawna ħarġu fi toroq għal demokrazija, libertà, demokrazija, eh, il-poplu Libjan qed jisibu ruħhom fi eh, situazzjoni ta' violenza. L-kriżi laqtet il-popolazzjoni, hemm ħafna nies li qed imutu, hemm kriżi umanitarja. Illum issa wasal iż-żmien li jkun hemm qatt kuraġġuż ir-responsabilità mill-partijiet kollha il-sforzi eh, reċenti ta' negozjati tal-ġnus ma'uda u ma l-axar opportunità u hemm ukoll soluzzjoni sostenibli għal pajis. Issa wasal għal parti differenti sabiex juru l-impenni tagħhom reali u impenn lejn Libja Demokratika li tista' tagħti il-paċi u s-sigurtà li Libja qed eh, jitolbu vera jessoq ilhom u l-Unjoni Ewropea se tagħti l-appoġġ meħtieġ imma sa għal partiti li qed jinnegozjaw sabiex eh, huma jisfruttaw din il-possibilità sabiex jaslu għal paċi. Grazzi ħafna. President. Dan l-aħħar aħbarijiet li jasluna mill-Libja verament huma diżappuntanti kolli ngħid. Minkejja dan kollu jiena naħseb illi minkejja l-fatt li ma rnexxinix naslu fejn xtaqna, aħna qegħdin naraw fil-Libja flima situazzjoni aħna nistgħu nkunu jekk nużaw is-seta diplomatika tagħna u flimkien mal-flus maquda nużaw din il-forza diplomatika tagħna iżda din mhix biżżejjed fil-każ tal-Libja iżda anke f'ħafna postijiet ta' kriżi fil-Levant nofsan importanti li nuru l-pożizzjoni tagħna f'dak li għandu x'jaqsam il-Libja aħna rridu naraw illi m'hemmx alternattiva oħra li fil-paċi. U aħna qegħdin naraw li din l-opportunità li għandu palissa l-pajjiż għal ftehim ta' paċi mux ħajerġa' salada jew pitada din il-gwerra ċivili edha tfisser inqas sigurta għalina u iktar immigranti li ġejjin lejna. Grazie. Benifej, anke un minuto ħafna l-Onorevoli Benifej għal minuta, grazzi ħafna President, aħna ninsabu fi fazi vera deċiżiva l-futur tal-Ewropa tal-Libja iva f'dawn l-ftizzijat il-parti differenti jisibu kompromessa fuq eh, gvern ta' għaqda differenti, grazzi għal eh, xogħol ta' Bernardino Leoni bil appoċ tal-rappreżentant Oli Morgarini. Issa rridu naraw jekk hemm rida politika min-naħa tar-rappreżentanti ta' Tobruk u ta' Tripli sa biex huma jikkonkludu hemm din l-aħħar aħbar li smajna ma tantx tħeġġiġna u smajna wkoll dan mill-kollega Gomez u fadal ħafna problemi rridu nsolvuhom mir-rappreżentanza tal dawk li qed negozjaw u hemm ukoll kriżi umanitarja fil-pajjiż u importanti li jkun hemm zona ta' sigurta eh, ħalli eh, jilqaw għala l-atti terroristiċi specialment mill-ISIS u sew għadmir tagħna li nkomplu aħna napoġaw kull sforzi diplomatiċi mingħajr ma tafu l-sforzi politiċi sabiex eh, u l-awtoritajiet tal-istat jimxu lejn il-paċi. Aħna ma nistawx nipermettu li pajis daqsek importanti f'dan ir-reġjuni jikolla sa jikrolla u dan id-dinna jista' jkollha konsekwenzi vera kbar għall-Ewropa. Mr. Howitt. Grazzi ħafna Sur Howitt. Jekk eh, il-komunità internazzjonali tal-Unjoni Ewropea se jkollha soċċess irridu nuru li aħna tallimna mill-passat u jekk eh, hemm fallimenti ta' nazzjonijiet tagħna eh, irridu attenti kif il-beħħa tal-armija lejn il-Libja dawna Issa qed naraw il-konsekwenzi tagħhom. taħħom. Umma il tweġibit ta' sigurtà għandhom ħarsu demokrazija m'għandniex ikollna gadda fi fiġrite u t-tranzizzjoni ma distax tkun eh, transitorja. Bengazi qabel kienet kien simbolu ta' resistenza imma issa naraw distruzzjoni u il-poplu Libjan id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu favorihom u irrit ikun hemm appoġġ għal riforma tas settur ta' sekurità fil-futur kemm għal frontieri ta' nofsinhar kif ukoll marittimi irrit ikun hemm appoġġ għall awtoritajiet tal-frontiera u nevitaw li l-gruppi jiġu reklutati għal-gruppi ISIS u Daesh u l-falliment ta' tranzizjoni demokratika fil-Libja donna eh, ħolqot hotspot ta' terrur fil-Libja. Issa jrid ikun hemm sforzi Ewropej konġunti eh, sabiex eh, nejn il-Libja għas-sigurtà tagħha u l-poplu tagħha wkoll. Grazzi ħafna, Onorevoli ħawit issa se ngħaddu għall-proċedura catch the eye u minħabba il-ħin għanna possibilta li nipermettu intervent għal kull grupp politiku dejjem skont kif wassulna it-talbiet. L-Onorevoli Soger għal minuta. Thank you. Four years erba snin wara l-Parlament eh, ta' Gattafi, Libja għadha dejja minn eh, kriżi umanitarja ta' sigurtà u eh, dawn il-problemi l-aħjar li naħdmu fuqhom bi ftejm bejn iż-żewġ fazzjonijiet fil-pajis u wkoll ħolqien ta' ftejm ta' eh, gvern ta' aqda nazjonali u eh, tini fazi ta' għada tistatejn sa' biex nwaqfu l-kontrabandisti sa' mhux se jkun hemm stat ta' Libjan ma' mela il-kontrabandisti se jikomplu jiprofettaw minn eh, din is-sitwazzjoni din l-qada li hemm fil-pajjiż u iktar se jaħarbu. Grazzi ħafna Onorevoli Mizzi. Non c'è? Le? Mhux preżenti għalhekk l-Onorevoli Fronzurika għal-minuta. Grazzi ħafna President, dirli li għandi xorti. Mela, wasal iż-żmien li nieħdu pass importanti lejn stat ċivili, demokratiku għal konsens nazzjonali fil-Libja u li wkoll nindirizzaw il-ħtiġiet u dan zida fil-stabilizzazzjoni terrorizmu l-Unjoni Ewropea trid taħdem mal-komunità internazzjonali sabiex jitwaqfu l-konflitti sabiex jirrisrawraw il-paċi s-sigurtà. Fil-passat rajna li l-kriżi internazzjonali tista' tiġi solvuta jekk il-partit kollha juru li huma lest jirrisrawraw il-dialogu politiku li jkoperaw mal-atturi internazzjonali oħra sabiex ukoll jimplementaw il-ftejmet u li jerġgħu jirrisrawraw is-sigurtà fl libja bekk se jkun hemm naqis ta' numru ta' migranti migranti li jaslu l-Europa u danna se jinaqas il-pressjoniet fuq il-frontieri tagħna esterni u l-migranti kun jistgħu jibqgħu pajjiżhom stess u sabiex dan isir il-Libja trid tkun Waħda soda. Pajissot, Grazzi ħafna, grazzi tal-li zamejt mal-ħin l anrevoli Maria Salminuta. minuta Proedre, katastasi stil-Libija nadiknitis. Il-situazzjoni fil-Libja qed tewrina x'inhuma l-sfidi u l-futur ukoll tal-Unjoni Ewropea. Iktar minn 400,000 refuġjat qed jippruvaw jaħarbu mill-gwerra ċivili u qed jaslu l-Ewropa min qed jappoġġa imma l-ġellieda ġihadi fil-Libja e kif qed jagħmlu fis-Sirja? X'inhu r-rwol ta' Turkija? X'inhu r-rwol tal-forzi l-oħra? Il-Kummissjoni Ewropea taf li skont l-informazzjoni eh, mill ċevuta mill-ġurnalisti bastiment li telaq mill-Alexandria sabiex imur il-Libja fiż-żona Mazrati u fil-kosta Libjana li dan il-bastiment waqaf barra Kreta u kienem xi 5000 arma tan-nar u balal li kienu sejrin lejn il-Libja u dawn telqu minn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 Kien hemm nies innoċenti li mietu issa wasal iż-żmien li nilqgħu l-envoj speċjali eh, Bernardino Levoj nixtiequ nilqgħu l-isforzi li ħasa biex jgħin il-pajjiż. L-ebda dokument huwa perfett u sfortunatament iż-żewġ gvernijiet fil-Libja mhux qed jagħtu sinjali li għandhom xi intenzjoni li jiffirmaw il-ftehim u danna jrid jisir l-iktar tard sal-20 ta' Ottubru. L-Unjoni Ewropea, Sinjura Morgarina, jridu jagħmlu kull sforz possibbli għalli żewġ pajjiżi l lura għan negozjati u ehm, e, sabiex jifformaw gvern ta' rikonċiljazzjoni, gvern nazzjonali, għalek jekk muxa jinnaxxilna xilna ħanħallu l-bib miftuħ għal iktar problemi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 ilu jolqot l-Libja l-ħafna snin irridu nejnu l-Libja sabiex jikonsolida il-ħidmit tal-gvern imma nafu li l-ħaġa ferm komplikata peress li l-Istati Uniti u pajjiżi oħrajn tan-nata vera erdu l-istrutturi tal-gvern fil-pajjiż il-gwerra u eh, rikostruzzjoni għażina fil-pajjiż donnom dawna et eh, vera mhux qed jgħinu lill-futur tal-pajjiż irridu nagħmlu l-almutana sabiex eh, intejbu l-affarin. Arna Dine Dot. Thank you, Mr. President. Grazzi President. Kummissarju, inti qed tagħti xi dettalji fuq eh, l-għajna disponibbli għal Libja inkluż xie 100 miljun addizzjonali flimkien mal program li diġà jeżistu. Inti tista' tikkonferma li din ġenerożità se tkun marbuta ma' garanzi fuq kwistjonijiet daqshekk importanti pal preżempju il-libertà mill-korporazzjoni li jkunu liberi mill-prosekuzzjoni, ma jkunx hemm diskriminanzi tal-diskriminazzjoni tal-minoranzi. U tinet taħt Gaddafi il- il-Libja tat armi l-IRA. U hemm ħafna terroristi li eh, u hemm ħafna nies, skużawni li qed jgħixu eh, fl-Irlanda ta' fuq u għaddew minn ħafna trauma u smajna li 900 miljon lira tal-lassi frizzati tal-Libja fil renjonis ma setawx jintuża għal kumpensa ta' dawn il-vetmi għax mar kontra l-liġi tal-Unjoni Ewropea. Inti tista' tikkonferma jekk dan huwa l-każ jekk iva. Inti se taħdem mal vetmi tal-terrorizmu sponsorjat mill-Libja fil-Irlanda ta' fuq sabiex naħki l-ostakli għal kumpens xira u inti tista' tagħmel tajjeb xaġa li vera kienet ħażina. Grazzi ħafna. Di replika la parola al kummissarju Stylianides. Thank you so much. Grazzi ħafna. President, onorevoli membri, eżis kollegi, grazzi ħafna ta' din id-diskussjoni daqshekk tajba għal dal iskambju ta' opinjoni daqshekk interessanti li jiena sen wassal li rappresentantolja. Eżis kollegi, aħna ħan issuktaw, nappoġġjaw l-isforzi ta' Nazzjonijiet Uniti fil-ġimgħat li ġejjin u ovvjament nittamaw illi jintlaħaq ikun jiġi jista' iffirmat ftehim mill-parteċipanti kollha fil-ġranet li ġejjin. Għandna fiduċja fil-partijiet li l-partijiet kollha involuti jifmu li m'hemm żmien x'intilef u li wasal iż-żmien biex naħsbu dwar il-futur tal-Libjani. L-ekonomija tal-Libja diġà edha titkisser u l-fab u s-soċjetà qed titkisser. Aħna lesti biex nissanzjonaw dawk li tul il-sena li għaddiet u rew illi kellhom l-intenzjoni li li jfixklu u jkissru t-taħdidiet. Il-Unjoni Ewropea miex se taċċetta li titkisser il-Libja jew tinqasam l-Unjoni Ewropea miex se taċċetta li xi parti involuta tieħu xi parti mill-pajjiż u tuża l-forza. L-Unjoni Ewropea miex se taċċetta li li l-istituzzjonijiet tagħhom tal-Libja jitkiswet. Naħseb fil-kumpanija ta' żejt u l-Bank Libjan illi huma neutrali u huma mdawrin minn dan minn daw l-ostakli bej il-partiġjani. Irridu kulħadd jaħdem flimkien u hija n neutralita tagħha li ħazzom il-pajjiż flimkien għal-futur. Dan huwa naħseb l-obbligu morali tagħna bħala Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna għall-attenzjoni tagħkom. Grazzi. Grazzi, mikrofonu għal-President. Grazzi lill-Kommissarju issa l-Diskussjoni.